Naqbilna dil-kelma li sinjura Korazza Bilt eh, nilqa li delegazzjoni armena li qed sem fil-14 il-laqa tal-Unjoni Ewropea eh, u kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea eh, nilqahom nilqa l-ċermen Sur Farmanjan, ċermen ta' delegazzjoni li ser jiltaqa dal-waqt mal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin. Nispera li skambju ta' opinjonijiet illum jippermettu lna nmexxu dibattitu. Vous avez la chance et l'occasion de le suivre. Bienvenue donc à vous. Madame Corazza. Nadia Signora Corazza Belt. Xnafile.